Wir kommen nun zur Abstimmung. Die Ernennung von Sir Julian King als Naddu fu eh, il-vot tal-ħatra ta' Sir Julian King bħala membru tal-Kommissjoni, votazzjoni nominali sigreta, l-votazzjoni miftuħa. Haben alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben? Kulħadd ivvota. vota frage nochmal, ob alle Kolleginnen und Kollegen ihre Stimme abgegeben haben. Biex nitċekja jekkux il-membri kollha ivvotaw. Behalt euch, Kollegen. Jekk iġobkom għaġlu ftit. So, letzter Aufruf. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? L-aħħar sejħa biex nara illi kulħadd ivvota issa il-votazzjoni magħluqa. 30 kollegin mit Ja haben 638 favur, 394 kontra, 83 eh, astenzjoni. Is-Sir Julian King issa huwa membru tal-Kummissjoni. Nifirħulek, Kummissarju. Ma naħsibx illi nkun qed nisiġuraw li jekk ngħidu li inti se tibda xogħol tiegħek taħt ċirkostanzi straordinarju. Nawgurawlek għal xogħol tiegħek. Importanti li taħdem għal interessi Ewropej waqt il-ħidma tiegħek. Grazzi. Liebe Kolleginnen und Kollegen,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 Is-Sur Martin. Aziz President, jiena smajt sew dak li qed inti, inti qed lil membri illi moġbitomx id-deċiżjoni eh, illi jistgħu jitilqu. Jiena infakrek President skont ir-regoli illi aħna ma konniex maħtura mix-xur Schulz, aħna ġejna eletti b'mod demokratiku mill-ċittadini Franċiżi. Naddu issa għal vot fu il-rezoluzzjoni konġunta minn seba gruppi fu il-Filippini skont paragrafu 4 emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet irridu niċċekjawa din b'mod elettroniku. Emenda tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. approvata emenda erba favur kontra astenzjonijiet taqa emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet ta' emenda 2 favur kontra astenzjonijiet. Għaddit, issa namlu ċekk elettronika fuq emenda 2 votazzjoni maluqa għaddit sawedna. Naddu issa għal emenda ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ir risoluzzjoni skont emendata favur kontra astenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal risoluzzjoni minn sitt gruppi fuq is-sitwazzjoni fis-Somalja, emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet ta' u r-riżoluzzjoni bħala siħa favur kontra astenzjonijiet approvata tgħaddi. Ir-riżoluzzjoni minn seba' gruppi fuq is-sitwazzjoni fiż-Zimbabwe minn daw wieħed dawk favur kontra astenzjonijiet. Nistaw nikkontrollaw b'mod elettroniku niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Ir-riżoluzzjoni mdata data favur kontra astenzjonijiet għaddit. Hyvää iltapäivää. Jatkamme äänestyksiä. Report. Il-war nofsenari tajab lil kulħadd issa ngħaddu għal punt li miss. Votazzjoni blok sħiħa numru wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artiklu 3 punt wieħed f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għadda. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Premessa 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 33 ċepe, komitat favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 33 anzi 34 detet il-kelima favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 33 dak favur kontra astenzjonijiet adottata emenda 33 ċepe. I can't hear. Mux għet nisma kontet il-President. Check. understanding. Yeah, no Polish interpretation. No Polish interpretation. There is no Polish interpretation. Just a moment. Memx interpretazzjoni mill-Pollak, minuta please. Okay, we will continue and look if it works. Sen kompli la taħdimx. Amendment 33. Emenda 33 ċepe favur kontra astenzjonijiet addit il-proposta tal-Kummissjoni favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-rezoluzzjoni leġislattiva votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Congratulations. Nifraħlek rapporter. Issa, naddi a rapport jezek emenda mill-komitat, blog vote favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda wieħed ċepe, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit Artiklu 2, paragrafu 1, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda, tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, għadda. Imis art emenda wieħed ċepe favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda wieħed ċepe favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed ċepe fit tlet partijiet l il parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tillet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Imbagħad emenda tnejn favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda wieħed ċepe favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed ċepe favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet se niċċekkja mod elettroniku. The vote is in open, the vote is closed. Il-vot malu. Adottata. But you must Take your hands. Ollu jdejkom, eh, sew. Issa test oriġinali, emenda bil-fom, issur Urtasun għandu l-kelma. Grazzi, jiena nishtiq nintroduċi emenda orali wara punċe li tejtek. tgħidek. Initiative pecuniary sanctions of at least the amount of the profits gain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 The oral amendment cannot be taken. We... L-emenda bil-forma tistax tittieħed u għaddu għal vot li jmiss. Mela, emenda erba dawk favur, kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Issa emenda wieħed ċepe favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Emenda sitta, dawk favur, kontra astensjonijiet maddiċ. Issa l-proposta tal-Kummissjoni dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa, naddi l-kelma rapporter. Jiena nixtieq nitlob li l-votazzjoni fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni eh, tiġi eh, posposta taħt ir-regola tal-artiklu 61 Mela, jgħan nivota fuq din il-proposta, dok favur, kontra, Astenzjonijiet? għaddit. Mela, il-kwistjoni hija referuta lura l-Kumitat bl-idea li nerġgħu nislu għan negozjati mal-Kunsill. Issa ngħaddu għal rapport ta' Sinjura Keller, l-ewwel emenda, emenda tal-Kumitat, mm, block vote, dok favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa l-emenda 24 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Issa l-emenda 4 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 25 dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Namlu verifika, ma mela, jek verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tridu tollu idejkom. Issa l-proposta tal-Kummissjoni, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa risoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Then report by Mrs. Issa, il-rapport ta' Sinjura Aġea emenda mill-Kumitat hemm block vote. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, il-proposta tal-Kummissjoni? Dawk favur? kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa, il-proposta legislativa kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-anijiet ewlenin għas-sajtis u r-riżoluzzjoni kollha kemmi dak favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal rapport minant l-Onorevoli Ferber. emenda 2, dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 3, Dak favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa l-emenda wieħed, infu dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-rizoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Adopti. Għaddit. Mela. Issa nadu rapport ta' Sur Karas. Paragrafu wieħed, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Tieni parti, favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Il-paragrafu 10, dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 19 dak żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 30, f'żewġ partijiet, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet? għaddiet. Paragrafu 33. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 35. Dawk favur, kontra, Astenzjonijiet? għaddiet. Paragrafu 39 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 42 favur kontra astazzjoniet, għaddit. Paragrafu 43 favur kontra astazzjoniet, għaddit. Mbaħt nivvotaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Congratulations. And then report. Proset. Issa naddu għal rapport mm, tassur Krasnodebski paragrafu 17 fi tliet partijiet l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tielet parti, anzi. Tielet parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 18. Għaw emenda orali ħanaddi l-kelma l-rapporter. aħna nixtiequ imbidlu il-formulazzjoni, ġifiri, e, minn flok piżijiet amministrativi addizzjonali najdu piżijiet amministrativi mhux meħtieġa. Grazzi. Għaw xi oġġezzjoni għal din l-emenda orali? Jidher li le? Mela, Il-paragrafu kif ġi emendat bil-fom nistgħu nivvotaw eh, fuqu f'żewġ partijiet l-ewwel parti dok favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Tieni parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Paragrafu 31. Żewġ partijiet? L-ewwel parti dawk favur? kontra, Astenzjonijiet? għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda tnej dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Id-damlu verifika, jċinu verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, il-paragrafu 68, żewġ partijiet, l-ewwel parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet, Għaddit. Tieni parti, votazzjoni nominali, dawk favur, Anzi, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 74 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti f'dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Il-paragrafu 79 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Il-paragrafu 80 l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet Tini parti dak favur kontra astensjonijiet. Irrit namel verifika. Tini parti il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa premessa k. Emenda wieħed. Dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa premessa P, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-premessa T, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Il-premessa Why? Żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet m'għaddietx. Issa naddu għal rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, l-votazzjoni miftuħa. The vote is. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Proset. Issa naddu għal Sinjura Weber, rapport ta' Sinjura Weber. Paragrafu 5, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet. Ejja namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni marruqa. <clears throat> għaddit. Il-paragrafu 16. Favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 18. Żewġ partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. <clears throat> Għaddit. it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa namlu l-emenda numru 2. Żewġ partijiet, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. E tini tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ. Issa naddu għal paragrafu 34. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 35. Żewġ partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra astenzjoniet, għaddit. Issa t-tini parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa l-paragrafu 53. Zoċ partijiet. L-ewwel parti, favur. Kontra. <clears throat> Astenzjonijiet. Għaddet. It-tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 59, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddix. Paragrafu 62, bġewx partijiet, l-ewwel parti, favur. <clears throat> Kontra. Astenzjoniet. Għaddit, it-tieni parti, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddix. Paragrafu 67, favur. Kontra astenzjonijiet għadda <clears throat> paragrafu 68 żewġ partijiet l ewel parti favur kontra astenzjonijiet Għaddit. steni parti favur kontra <clears throat> astenzjonijiet Għaddit. paragrafu 69 żewġ partijiet favur l ewel parti favur kontra astenzjonijiet Għaddit. tieni parti favur kontra, Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 77, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, <clears throat> Astenzjoniet, għaddit. Tieni parti favur, kontra, Astenzjoniet, għaddit. Issa il-paragrafu 83, ħames partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, tieni parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, it-tielet parti, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, ir-raba parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit, il-ħames parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa naddu għacitazzjoni 34. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Il-premessa E. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Il-premessa U. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftoħa. Il-votazzjoni maluqa. għaddit. Rizoluzjoni kolla kemmi bil-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. <clears throat> votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu il-votazzjoni aħarija, il-rapport ta' Senjora Harkin, il-paragrafu 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 18. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda, il-paragrafu 19, żewġ partijiet, L-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa l-paragrafu 22. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 24. <clears throat> Żewġ partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 25. Tlet partijiet. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tini parti favur kontra, Astenzjoniet, għaddit, it-tielet parti, favur, kontra, Astenzjoniet, għaddit. Paragrafu 27, tlet partijiet, <clears throat> l-ewwel parti, favur, kontra, <clears throat> Astenzjoniet, għaddit, tini parti, favur, kontra, Astenzjoniet, għaddit, it-tielet parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 33, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. It-tieni parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Il-paragrafu 53, favur, kontra, astenzjoniet, Għadda. <clears throat> Il-premessa Q. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ, maddiċ. Il-premessa R. Votazzjoni nominale. Votazzjoni mifluħa <clears throat> Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa, rizoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. Grazzi. Fil-bidu kienet an la seduta. continue and uh, Inkomplu. Issa nistaw nisimaw l-spiegazzjonijiet tal-vot. U l-ewwel senat il-mikrofonu il-Daniel Hanan.